on oh. Angelis on the Schademoser report. Mr. De Angelis. Sur De Angelis, Grazie President, nirringrazzja l-Onorevoli Xaldemose għal rapport tagħha li għandha l-mertu li l-ewwel t tipproponi mizuri konkreti għat tisħiħ ta' sistemi ta' sorveljanza għal ċaqliq fuq is-suq ta' komunità l-prodotti importanti għal konsumaturi Ewropej hija r inizjattiva iżda eh, aħna nippruvaw nimirħu lejn direzzjoni tajba suq waħdini u għal-ħarsin tal-konsumaturi Ewropej. Nigarantixxu s-sigurtà tfisser li jkun hemm mekkaniżmi ta' traċċabilità affidabbli fil-ċiklu kollu ta' ħajja tal-prodotti. Ta' dan il-profil il-rapport qed jidħal fis-seħ proposti importanti għal database ta' sigurta tal-prodotti għat tisħiħ tal-sistema RAPEX f'dak li għandu x'jaqsam il-prodotti perikolużi ġejjin minn pajjiżi terzi. Biex ikrem aktar riżorsi wkoll sabiex l-awtoritajiet ta' sorveljanza jistgħu jirtiraw minn fuq issu il-prodotti li għandhom riski kbar nala billi nisħaq fuq li r-rwol tagħna li ngarantixxu l-prodotti li li qed jidħlu fis-suq Ewropew speċjalment għal dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, speċjalment it-tfal anzjani u diżabbli ma jkunux f'periklu. Grazzi. Sur Kalinowski. Grazzi ħafna, Signora President, tkellimna ħafna dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, il-sigurta tal-konsumatur, wieħed ikun qed jitkellem dwar oġġetti tal-ikel iżda ħafna drabi nkunu qed ninsew li ċertu oġġetti li nużaw ta' kuljum jafu wkoll li jkunu ta' periklu għas-saħħa tagħna, sigurtà tagħna, speċjalment għal-atfal għandna niggarantixxu sorveljanza kontinwa u hemm bżonn li nikkontrollaw il-kummerċ fuq l-internet hemm bżonn li nipprovdu għal kooperazzjoni bej l-autoritajiet nazzjonali u l-manifatturi u l-autoritajiet kompetenti iżda għanna nieħdu pass lura nikkonsidraw definizzjoni xirqa għal prodott li jaf ikun ta' periklu rridu naħsbu li t tfassil xira u u l-użu għal materjali li ma jkunux ikunu bla riskju huwa rekwiżit importanti rridu nikkonsidraw ukoll illi nieħdu ħseb it-tfal qed jagħmlu użu għal dawn il-prodotti. Presidente, oggi il Parlamento ha votato una relazione. Grazie Presidente, jina votajt fuq dan il-rapport fu eh, sigurtà ġenerali tal-prodotti li hija pass importanti l-qoddim għat-tisħiħ tal-protezzjoni tal-konsumatur Ewropew Dan il rapport jisħaq fuq l-importanza ta' traċċabilità għal ċiklu kollu ta' ħajja tal-prodott u jitlob lill kummissjoni Ewropea tagħmel eżaminazzjonijiet tal-aċċertament tal-użu ta' teknoloġiji ġodda dejjem f'rispett ta' sigurtà tal-konsumatur għal prezzijiet raġonevoli. Biex bekk il-konsumatur kollu l-possibilità li jkun jaf l-aspetti kollha tal-prodott u dan iżid il-kuxjenza u jħares ukoll aktar iwassal e għal aktar ħarsien. Dawn it-teknoloġiji jistgħu jikkontribwixxu għal ġida kontra falsifikar speċjalment fis-settur tat-tessuti. l ta' dan ir-rapport huwa l ħarsin tal-konsumatur iżda anke wkoll il ħarsin ta' dawk l-imprizi kollha li jaħdmu fl-Ewropa u li għadhom ma ddeċidewx li jagħmlu esternalizzazzjoni tal-kumpaniji tagħhom. Dan ir-rapport nistgħu nsibu soluzzjoni tajba għal l-oriġni tal-barra mill-Ewropa biex ikonna traċabilità sħiħa l-prodotti tagħna. report Mr. Bartolozzi. Sur Bartolozzi għal rapport Revasi. Presidente. Grazie President, jena votajt favur għal rapport tal-Onorevoli Rivasi minħabba il-valutazzjoni tal-influenza H1N1 fl-2010 li t-prova toqgħod attenta l kondotta ġenerali u li hija valida l-emerġenza li tista' tfaqqa fil-ġejjieni fuq skala globali. Ir-rapport ġej wara fażi ta' tfassil mill-ġdid biex ikun hemm kooperazzjoni u indipendenza u trasparenza li huma l-qofol tar-rapport. U għalek nittamaw li jkunem aktar kooperazzjoni bil ta' tas saħħa fl-istati membri l-istituzzjoni Ewropej sabiex bekk nkun nistgħu waslu għal ġestjoni tar-riskju li jkun armonizzata u meqjusa tajjeb. Lan huwa li jkun hemm valutazzjoni ta' strateġija tal-istati membri f'dak li għandu x'jaqsam il-pjan ta' ġestjoni tal-influenza anke fir-rigward it-tilqim u anke l-pubblikazzjoni tal-ismijiet u l-esperti kollha konsultati mill-awtoritajiet tas-saħħa Ewropej Dan huwa rapport importanti ħafna grazzi għal messaġġi li inataw ukoll l-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa għalhekk aħna votajna favur. Signora Natjus? Grazzi, Signor President. Naħseb illi irridu niftakru kemm ilu l-intnida dan dan kollu beda b'tali mod li wassal għal respons proporzjonat, ġviri rapport tal-lum importanti ħafna għaliex irridu nitalmu mill l-izbalji tagħna għanna id-dritt nkunu nafu min qed jieħu dawn id-deċiżjonijiet kif dan kollu ġe min ħa dawn id-deċiżjonijiet biex jindirizzaw is-sitwazzjoni korrenti hemm bżonn inkunu nafu li ma huma l-pajjiżi illi rispondu b'tali mod b'mod mhux trasparenti u għaliex għamlu hekk. Hemm bżonn illi niċċaraw dawn il-dubji kollha għandna bżonn ta' ċertu garanzija illi ħadd ma kien qed jipprova jagħmel ċertu Eh, jikseb ċertu vantaġġi konferm kommerċali permezz ta' din l-influenza rridu nżommu f'moħħna min qed ibati ċirkostanzi fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi, Signora President. Jekk m'għandniex kontroll eh, mezzi ta' sorveljanza xirqa bekk nispiċċaw f'xi kriżi fi kriżi u dina kienet il-konklużjoni ewlenija dwar dan ir-rapport eh, ta' din l-influenza u dan fi wassal għal ċertu deċiżjonijiet zbaljati fil-ambitu tal-saxħa pubblika. L-ex direttur tal-OECD kien għal li qatt qabel ma kien hemm vaċċin li ddaħħal fis-suq mingħajr ċertu informazzjoni xirqaw dan qajjem ċertu mistoqsjonijiet dwar is-sigurtà tal-użu ta' dawn il-prodotti ta' dawn il-prodotti ta' vaċċinazzjoni għandna bżonn iktar trasparenza meta qed jieħdu tali deċiżjonijiet fir-rigward speċjalment fil rigward tas saħħa tal-bniedem. Fil-Polonja minkejja li kien hemm ċertu pressjoni pubblika u ċertu konfużjoni fil-medja l-Ministru ta' saħħa ddeċida li ma jixtrix dawn il-vaċċini. Wieħed jista' jistaqsi li x'kienet il-, il reperkussjonijiet fuq in-nies li ġew bombardjati b'ċertu informazzjoni tar riskju li jaqa li jisfaw eh, jisfaw jimirdu ġviri inħoss li hemm bżonn ta' ċertu konsiderazzjonijiet bir-reqqa il-vaċinazzjonijiet huma maħsuba biex jipproteġuna mhux biex iżidu r-riskja l-ħajja tagħna. Għanna kważi 50 l-espjegazzjoni jiena wkoll inħoss li hemm bżonn li Nixtieq immur li kol anka l-interpreti s-surantinori. Grazzi, President. Sissa rekomendazzjoni adottata mill kummissjoni Ġenerali għas-Sajt ġiet trasposta fil-leġislazzjoni komunitarja b'mod temporanju wara regolamenti annwali fuq is-sajt. Dawn huma miżuri ta' konservazzjoni, ġestjoni, sfruttament, kontrollu, komerċjalizzazzjoni qed jitfissu għall prodotti tas-sajt u anki għall-akwakultura fil-Mediterran. Madana kollu hemm min u dan fisser li hemm bżonn strument legali aktar stabbli għal liġi komunitarja. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm trasposizzjoni tal-liġi għall att leġislattiv sabiex bekk ikun hemm ukoll żieda ta' rekomendazzjonijiet futuri. Illuma minna dan u dan ħajtejjeb iċ-ċertezza tal-liġi u għalhekk huwa pass importanti l qudiem lejn is-semplifikazzjoni. U għalhekk il-kontraparti tal-GFCM għandhom l-obligu li waslu għall-implementazzjoni għal ftehimiet li diġa kien hemm minn qabel u għalhekk hemm bżonn ta' traspożizzjoni fil-waqt biex bekk dawn il-miżuri internazzjonali ikunu applikabbli direttament għal persuni fiżiċi u legali fis-sistema komunitarja. U għalhekk imxejna f'dan il-mod. Grazzi. Mr. Grupacic. Sur Grupacik. Grazzi, Signora President. Il-grupp l-appoċ tal-grupp tagħna lejn dan ir-rapport sar li aħna nħossu li huwa importanti għal politika komuni tas-sajt tagħna fil-kuntest tal-tibdil illi rridu nindirizzaw fil-qoddim fil-kontest li huwa importanti huwa l-reġjonalizzazzjoni u tkabbir ta' din il-bażi politika fid-dawl ta' reġjonalizzazzjoni. Aħna kien din id-diskussjoni dwar l-iskart u Fl-azzjonijiet tagħna fil-ġejjin irid nkunu iktar bbażati fokat fuq reġjonalizzazzjoni. Sirjul Kamal. Grazzi, grazzi ħafna Sinjora President, jekk aħna nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-ftehim tagħna tal-politika agrikola komuni u tas-sajt ir-riżultat jidher b'mod ċar li fċertu għambiti jem bżon ta' zida ta' produzzjoni, aħna rajna u kol tnaqis tal-ħaznit ta' sajt tana. Rajna problemi fl-iskartu kollu u jider ċari li tal-sistema ma' kisbiċ il għan taħna. Inħossu li l-aħjar sistema hija sistema, -sistema fuq id-drittijiet tal proprjetà drittijiet ta' proprjetà trasferibbli għal ġenerazzjonijiet ta' ġejjini li jridu jaċċertaw li jkun hemm il-ħażniet għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Jekk aħna kieku nistgħu nitalmu mill iżbalji tagħna jekk nistgħu napplikaw dan għal politika tas-sajt ikonna politika sostenibbli mhux biss għas-sajt biss iżda għall-Unjoni Ewropea iżda b'mod globali ma jkunx iktar problemi x'indirizzaw fil-ġejjini. Grazzi. Thank you, Madam Deputy Speaker. Grazzi kuljum eluf ta' tonnellati ta' ħut mejjet edin jintremaw mill-bastimenti għal ġol bahar. Fejn dawn ikun jinġsu il-ħtal bahar minnajr minnajr mu wissa l komissjoni Ewropea l-lum il-ġurnata għamet fuq saqaja snin wara biex jipravaw jamlu xaħġa. Iżda kull soluzzjoni proposta mill-Kommissjoni ser twassal għall-inċentivi perversi ser forsi forsi tista' tnaqqas ix-xibka, forsi tista' tagħmel ċertu miżuri oħrajn, daw kollha huma bbeżati fuq il politika esistenti tas-sajt li tiddefinixxi eh, is-sajt bħala riżorsa komuni li kull in-nazzjonijiet kollha għandhom aċċess ħadd muwa proprjetà tagħhom ħadd m'għandu inċentiv li nagħmlu użu tagħhom bħala riżorsa rinnovabbli. Irridu nagħmlu l-istess bħal għamlu pajjiżi oħrajn illi nagħtu l-skippers l-inċentiv u billi nagħmlu hekk nistgħu nagħmlu hekk billi nistgħu nistabilixxu ċertu kontroll fuq dawn il-miżuri. Grazzi. Ir-rapport Podimata l-ewwel l-Onorevoli Rogers et stort flertal i parlamentet har <clears throat> endnu en gang vedtaget, at vi i det her hus... Grazie, President. Bohra. Et net nitkelmu favor il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, l-FTT. Il-taxxa Tobin u koll ija l-iktar taxxa ridikola li tista' tiġi adottata xi ħaġa li qatt ma ħadet fis seħħ xorta waħda x'kieku diġà ġiet implementata bosta snin ilu. L-ewwel darba li ġiet proposta kien fil-bidu ta' sebajnijiet iżda issa hemm proposta l darboħra fuq il-mejda u għal bosta snin issa arafna li din ma tantx idea tajba. U mhijiex idea tajba li jkollna taxxa bħal din fl-Ewropa. Ovvjament għaliex il-flejjes jistaw jiġu ġenerati l-lin mill-Europa u għalhekk it-taxxa mhix is-soluzzjoni għal xejn. Is-Sur Tobin diġà għaraf dan bosta snin ilu diġà. Is-Sur Mastella. President L-kriżi ekonomika bħalissa u finanzjarja waslet għal nuqqasijiet ta' qafas ta' eh, monitoraġġ fis-sistema globali fil-finanzi u għalhekk hemm kriżi budġetarja li kellhom pis importanti fuq il-pressjonijiet li kien hemm miswi fuq il-bonds eh, nazzjonali u għalek dawn rajnijom għal-bosta drabi u dawn kienu l-qofol tal-krizi u row il-rabta minn għafas ta' regolamentazzjoni u monitoraċ mux bizzejiet u id-jufija ta' swiq finanzjari minna l-oħra. Il-spejjes tal-krizi rridu nevalwawhom, iżda xorta waħda qed naraw fiċ-ċar li d-dinja l-Unjoni Ewropea ma jistgħux jippermettu li kriżi bħal din terrepeti ruha u m'għandhomx jippermettu li din terrepeti ruha. Għalhekk biex nwiġba l krizi hemm bżonn ta' finanzjamenti innovattivi biex bekk nkun nistgħu waqfu l-spekulazzjoni u nħarsu l-prodott finanzjarju. Għalhekk hemm bżonn li nibdlu u nibdlu mod pożittiv darba dejjem. Grazzi. L-Onorevoli Temak għal minuta. Kannatan maailmanlaajuisen trans transaktiomaksun käyttöönottoa. Komission on syytä il-Kummissjoni rridu nħadġuwa malajkem jista' jkun biex tagħmel studju fuq l-impatt ta' ta' bħal din u jekk tistax tiġi introdotta l-ewwel fuq livell Ewropew mbagħad wara l-impatt l-evalwazzjoni tal-impatt irridu nagħmlu deċiżjonijiet ukoll fuq livell Ewropew. Flondra taxxa addizzjonali jiksbu 7 miljun fis-sena miex eżattament l-istess tip ta' taxxa li qed niddiskutu hawn illum, iżda r-riżultati u l-impatti minn Londra huma ta' tħeġġiġ. U għalhekk il-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun għandha tagħmel dan l-evalwazzjoni tal-impatt u mbagħad nieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. L-Onorevoli Antonio Zzi għal minuta. Sir President. Grazie President. Il-kriżi ekonomika li f'dawn l-aħħar snin laqtet lill-Ewropa u rrit fiċċar in-nuqqasijiet kbar li hemm fil-qafas tagħna. Għalhekk hemm bżonn ta' strumenti ġodda sabiex bekk nkunu nistgħu nwaqfu l-ispekulazzjoni u nistabilixxu minn ġdid ir-rwol tas-settur finanzjarju. Għanna bżonn nwieġbu tajjeb għall bżonnijiet tal-ekonomija reali u nappoġġaw l-investimenti fuq medda twila ta' żmien u niżguraw li jkun hemm tqassim ġust bejn fuq il pizijiet biex bekk nkun nistgħu noħolqu rizorsi addizzjonali ġodda biex bekk nkun nistgħu wieġbu għall-isfidi Ewropej u globali bħal fil-klima u l- miri stabiliti minn qabel fil-Istrateġija Ewropea l-2020. Għalhekk nittama xorta waħda li jkun hemm aktar attenzjoni għal miżuri fuq il-kontroll pubbliku u anke fuq trasparenza fuq sistemi ta' finanzjament innovattiv. Għaliex dawn jirrappreżentaw kundizzjoni sine qua non għall-introduzzjoni tagħhom. L-onorevoli Karona għal minuta. Signor Presidente. Grazzi, Sir President. Jena naħseb li l-approvazzjoni tar rapport tal-kollega Podimata huwa pass importanti l-qoddim għal politika ekonomika u tat-taxxi fil-qafas Ewropew biex ikun aktar bilanċat, aktar avvanzat u aktar b'saħħtu. Huwa ċar dimajnin kulħadd li huwa urġenti li jkunu bħala Ewropa mamrin bl aqwa koordinazzjoni bejn is-27 stat membru biex ikonna strumenti ekonomiċi u finanzjari kapaċi li mexxu l-ekonomija, jigvernawha mhux biss ikunu eh, ibatu mill-effetti negattivi tagħha u għalhekk kien hemm diskussjoni kbira u attenzjoni kbira għal proposta ta' tassazzjoni ta' tranzazzjonijiet finanzjarji. Il-fatt li l-maġġor parti, l-maġġoranza ta' dal-Parlament vota din il-miżura huwa fatt importanti ħafna għaliex għall-ewwel darba ma sugrajniex iżda minna pass il qoddim u nittama l-Kummissjoni l-Kunsillu kompra fuq din it-triq imwittija. Grazzi. Mario, kirux Pirillo. Mario Pirillo, jek President, grazzi. Il-krizi ekonomika ta' bħalissa u rrit fitxar in-nuqqasijiet ta' sistema ta' monitoraċ tas settur finanzjarju. Il-ħtieġa li nreaġixxu b'strumenti ġodda u politiki ġodda fiskali hija ċara. Is-sistema finanzjarja u rrit li bdiet ġenera profitti minħabba transazzjonijiet spekulativi li twaqfu u huwa ħasra u ma tagħmel sens li ma jkunx hemm taxxa fuq dan is-settur, hemm bżonn ta' terapija u taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji l-FTT u għalhekk jiena votajt favur għal politiki oħrajn bħal tal-enerġija jew tal-ambjent, l-Ewropa kienet kapaċi tkun mexxejja fuq livell dinji u tat eżempju u stimolu għal pajjiżi oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea u għalhekk inħoss għandna nagħmlu l-istess fuq is-sistema finanzjarja. Nittama li l-Kummissjoni tkun tista' tareġixxi ta' l-aktar fis biex bekk ikun hemm proposta leġislattiva li tkun kapaċi twieġeb ħtiġijiet u l-istennijiet tal-ċittadini li fuqhom u pis tal-kriżi. Grazzi. L-onorevoli għal-minuta Signora Bizzotta, grazie l-onorevoli Limis, grazie President. Irridu għodu attenti ħafna sistema finanzjarju għax minnaħa mekanizmu ta' inċentivi li tnaqqas ir-riski u l-affetti negattivi, iżda minna l-oħra hemm distorsjonijiet li jistgħu jkunu taxkil għal swieq finanzjarji Ewropej. Jiena konvinta li anke l-attivitajiet ta' spekulazzjoni u l-transazzjonijiet finanzjari ridu jkunu aktar laxki, iżda rridu qodu attenti għax inħoss li huwa importanti li naraw x'inhu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Rridu nagħmlu studju xira biex bekk nkun nistgħu naraw l-effetti x'inhuma u bekk noqogħdu attenti li ma waqfux il-tkattir tal-ġid. Biex dan nagħmluh rridu nimxu b'mod raġunat għalikx l-Unjoni Ewropea taġixxi b'mod iżolat titlef il-kompetizzjoni u ma jkollix strument meħtieġ biex bekk tkun tista' twieġeb għall atturi ekonomiċi oħrajn li hemm li ovvjament jirreġixxu għalhekk jiena konvinta li għan ikun hemm tassazzjoni iżda fuq livell globali u tiġi diskussa fil-G20. L-Onorevoli Sigijas għal-minuta. Grazie Presidente. Eh, Grazie President. Illum approvajna b'sodisfazzjon il-miżura tal-kollega Podimata u għalina delegazzjoni taljana għall-IDV l-Italja dei Valori fl-Alde kien element ta' soddisfazzjon għaliex dan il-Parlament qed juri li kapaċi jagħti segwitu għall-prinċipju tiegħu. Diġa diskussjoni fuq il-rapport Beres fuq il-krizi finanzjarja, ekonomika u soċjali, aħna spremejna ruħna favur taxxa li tolqot il-transazzjoni finanzjarji. Dan għamilni ħellum u għalek favur u sodisfatti dan il-rapport għalix hija taxxa li ħatejn li nimxu mill-ekonomija finanzjarja u spekulazzjoni finanzjarji biex ikun hemm riżorsi fuq l-ekonomija reali. Ħat ippermetti li nagħtu tweġibiet għall anijiet tal-iżvilupp tal-millenju, ħat tagħti tweġiba wkoll għal proġetti kbar Ewropej ta' infrastruttura, ta' riċerka, ta' Eh, ħarsin tal-ambjent u koll tal-sistema produttiva tagħna. L-Onorevoli Kamal. Mikrofonu għal-kellim. Biex nħorġu minn din il-krizi rridu attenti nitalmu il talemiet rridu nitalmu li regolament arri jew ħażin jista' toħloq problema bħalma investiment li għamlet l-Istati Uniti rqod attenti li ħeġġu l-banek li ma jselfux lil dawk l-entitajiet li mhumiex eh, xirqa u għaxrajna li dawn kienu l-bidu tal-krizi u ħolqu l-krizi kollha. Rridu nifmu li ma nipprintjawx il-flus biftit flus u namlu investimenti mhux fuq għażliet ħżiena. Palma għal Ludwig von Mides, ekonomista Awstrijak, Dan ifisser li jkun hemm deċiżjonijiet ħażina u investiment ħażin. Meta s-suq jitlef il-koll nitilfu u rajna li dan joħloq il-kriżi. Rek nitildu talmu tal-ima li l-banek ma għandhomx ikunu gbarwis li ma jistgħux ifallu bħalek jiku jistaw jamlu li jridu. Għalek xħanatu bħala messaċ li l-banek, jek niġeneraw il-flus, għet jibkomplu jaħdmu minnajr attenzjoni u jistaw jsiru salvati. Zdallura nagħmlu kif ħana ġestu il-krizi rridu naraw li noħorġu mill-kriżi. Grazzi l-Onorevoli Estrella Umbat l-Onorevoli Jakolina, anzi l-Onorevoli Jakolina. Grazzi President, prova ċara li dritt ta' ċittadinanza Ewropea u li mhix garantita u din rawa propju fid-diżugwaljanzi kbar li għatem bejn l-istati membri. Għat memx dritt tas li huwa fil livell indaqs fil-Bulgarija u Romanija bħal pajjiżi oħrajn u għalhekk huwa ċar li din ir-riżoluzzjoni bil-komplikazzjonijiet kollha tagħha tista' tkun utli bħala moment ta' referenza. L-lum fjum internazjonali għannisa memx dubju l-kura u l-assistenza għannisa da komplikata wis, propju għannisa. U għalek kemżon ta' tarif akbar, aktar prevenzjoni, kura, riabilitazzjoni u aktar stil ta' ħajja tajba stil ta' ħajja xirqa, leha dipendenzi, għal vizzi, għall alkoll għal tabak, għal mart. Biex dan għamluħ rridu politika ta' koheżjoni reali li tħares lejn din il-frontiera lejn din biex ikun hemm tas-sowt tweġiba Ewropea. Grazzi. Klas, jena l L-onorevoli klas għal-minuta. Grazzi President. L-ewwel qabel kollox qed nitkellmu dwar il-kontenut tas-saħħa u mbagħad il-tnedija mill-ġdid tas-saħħa, speċjalment tal-Istati membri. Għalhekk irridu noqogħdu attenti li jkun hemm eżerċizzji, edukazzjoni bażika li hija kompitu tal-Istati membri. L-Ewropa trid tikkonċentra ruħa fuq l-iskambju ta' l-esperjenzi u għalhekk jina votajt kontra r-rapport punt 25, 26 u 29 għalhekk l-importanza ta' deċiżjonijiet etiċi fuq it-teknoloġiji ta' reproduzzjoni u abort huma imqeda ħażina fir-rapport. L-abort qed jitqiegħed fuq livell indaqs mal-kontraċettivi mingħajr laqqas qed insemmu dritt tal-ħajja. Din mhix xi ħaġa li l-Ewropa Kristjana qed issejjaħ għaliha. L-onorevoli takola. So President, Huwa minnu li hemm differenzi ta' saħħa u hemm distak kbir minn stat membru għal ieħor. Hemm stati membri li huma differenti, twemmin tagħhom differenti, tradizzjoni differenti u għalhekk irridu nħarsu l-qudiem. Jekk tassew irridu naqsu dawn id-differenzi fih dan l-Unjoni Ewropea għandna bżonn aktar edukazzjoni u neħtieġu wkoll li jkun hemm aktar taħriġ Irridu nkunu konxi wkoll mill-fatturi li jkunu ta' influenza fuq is-saħħa, pereżempju il-fatturi ekonomiċi li tkellimna dwar dan ir-rapport, iżda jiena nemmen li jekk niffukaw biss fuq, fuq li servizzi tas saħħa jkunu aktar aċċessibbli, fuq in-nutrizzjoni u l-eżerċizzi, l-eżerċizzju dawn huma fatturi importanti jekk tassew irridu naħolqu Ewropa aktar b'saħħitha. Naħseb li hemm bżonn ta' skambju ta' laqwa prassi u għalhekk jiena votajt anzi ma votajt fuq dan ir-rapport għaliex jiena nħoss li dawn l-affarijiet li hemm daħlin fir-rapport mhux kollha suppost qegħdin fir-rapport. Hemm differenzi li rridu nirrispettaw. L-Onorevoli Kamal għal minuta. Thank you very much, uh, Mr. Grazzi, President naħseb li tħassib Pawlin f'dawn l-aħħar snin meta konna diskutu din l-idea fuq tassazzjoni fuq livell internazzjonali kienet l-attakk fuq pajjiżi bħal pereżempju l-Gżejjer Kajman. X'kamlu? Komplow jieħdu l-pariri tagħna fil-kwistjonijiet ta' żvilupp għal bosta snin smajna dawk il-gżejjer tal-Karibaw u pajjiżi li qed jiżviluppaw u għedna li jridu jisikunem hemm diversifikazzjoni minn zokkor u l-banana u jibdew joħolqu l-katina tal-kummerċ u jużaw is-servizzi. Gżegjer gżejjer kajma nagħmlu hekk u issa minn 40 50% tal-ekonomija sensa fis-servizzi finanzjari. Grazzi għat-taxxa u neutralità tat taxxa. Mhux l-evażjoni tat taxxa iżda neutralità tat taxxa. Ma jagħmlux irdupjar jew triplikar tat taxxa u għalek xħajamlu l-imperialisti ipokriti tal-Unjoni Ewropea? Se jgħidu meta l-Gżejjer Kajman deċidu li jagħmlu xi ħaġa differenti fuq tassazzjoni. attakkawom għalix għaliex iridu jagħmlu kompetizzjoni mal-Unjoni Ewropea u hija il-wiċċ għall l-imperjaliżmu Ewropew. Il-kellim li jmiss. Grazzi President. Jiena sebta diffiċli ħafna li nappoġġa l-ħabib tiegħi r-rapport tiegħu għaliex qabad jitkellem dwar taxxa globali jew Ewropea. 818 biljun dollaru ta' fondi qed jitilqu minn pajjiżi li jiżviluppaw permezz ta' mezzi legali u illegali u ġu depozitati fil-banek tal-ponentu Ewropej. Aħna minna ħatana podġu 60 sa 70 biljun euro tal-flejes li ħalsu taxxi eh, tal-flejes ta' nis li ħaslu taxxi f'programmi oħrajn. Kieku dawk il-flejes ta' 80-il biljun li joħorġu minn pajjiżi tiżviluppaw u jiddu depositati fil-banek tagħna. Kieku tħallow f'dawk il-pajjiżi li tiżviluppaw biex komplu jiżviluppaw dawk il-pajjiżi, kemm kienu kun aħjar? Kemm kienu jikbru aktar u kemm ikollhom kapital u kapaċitajiet u drittijiet ta' proprjetajiet, etc. U jkollhom taxxa xierqa. Grazzi, il-rapport miss ta' Papa Stankol kan lim Sur Mastella. F'moment fej l-Unjoni Ewropea titgħamel riforma tal-PAK, irridu kunem hemm koerenza bejn il-politika tal-bidja u kommerċjali esterna hija xi ħaġa importanti u għalhekk dawn huma politiki marbjew ma' tulxin iżda d-dinamika ta' influenza tagħhom twassal biex noqdu attenti fuq il-livell multilaterali, eh, reġjonali, nazzjonali u lokali. U għarek hemm ġerarkiji differenti li jevolvu skont negozjati, diversità differenti li hemm fuq l-interessi kummerċali eh, waslu biex ikun hemm politika differenti fil-kummerċ internazzjonali. Rridu għadu attenti li nitkellmu mhux biss fuq l-attività ekonomika, iżda hemm affarijiet importanti bħal pereżempju tas-saħħa tal-konsumaturi, eċetera, u għanna sfidi qoddimna li nifukaw l-aktar fuq l-affetti kummerċali u mhux kummerċali. U għalhekk għandna rwol importanti li ndaġudu li l-Unjoni Ewropea tkompli timxi lejn dawn l-għanijiet mingħajr ma tikkomprometti d-dinamika tagħha stess. L-Onorevoli Kaninowski għal minuta. Grazzi. Grazzi President. Il-priorità tal-PAC, il-Politika Agrikola Komuni, hija importanti biex titwetta għandna bżonn proporzjon tajjeb fil-kummerċ internazzjonali. l ħagġa importanti hawnhekk hija kompetizzjoni ġusta. L-bdiewa Ewropej u l-produtturi Ewropej irridu iżommu ma' standards għoljin ta' kwalità u standards oħrajn. L-Unjoni Ewropea minnaħa l-oħra mamlet lebda kontroll fuq il-produtturi ġej minn pajjiżi terzi fejn aħna nagħmlu importazzjoni enormi ta' prodotti tal-ikel. Ftejmiet tal-kummerċ bħal dawn huma mhux biss mhux ġusti għal bdiewa tagħna iżda hija ħażina wkoll għall konsumaturi lokali fl-Unjoni Ewropea. Dan neħtieġu nibdluh u nagħmluh malar kemm jista' jkun. L-Onorevoli Nicholson għal minuta. Grazie ta' sew President Leonet nixtieq ngħid li navvutajt favur dan il rapport għaliex jiena nemmen illi jgħid biċċar il-problemi illi qed ifaċċu l-Unjoni Ewropea il bdiwa b'mod speċjali l-iktar f'termini ta' politika ta' kummerċ. Nixtieq inkun ċar, is-settur tal-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea ma jridx jiġi sagrifikat bl-ebda mod biex aħna niżguraw li konna arraġamenti ta' kummerċ bħal pereżempju dawk tal merkosur Jiena qed inħoss illi jidher li hemm perċezzjoni li l-agrikoltura Ewropea tista' tiġi użata bħala mezz ta' kif nistgħu ninnegozjaw jekk dan huwa minnu jiena qed qed imbassar bosta problemi fis-settur tal-agrikoltura l-iktar fis-settur tal-bejjem. Aħna naraw li għandu bżonn bżonn ikun hemm standards ugwali l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea jrid ikollhom istess standards bħal dawk illi huma meħtieġa mill-produtturi tagħna stess. Aħna għandna responsabilità fil-konfront tal-konsumatur tagħna biex niżguraw illi hekk isir. Jiena m'iniex kuntent b'attitudni tal-Kummissjoni fil-konfront tal-Parlament f'dan ir-rigward din hija inaċċettabbli u irridu nipruvaw inżommu negozjati għaddejjien u koll l opinjon tal-Kumitat tittieħed in konsiderazzjoni l-Enveli Muskardini. Ma tinsabx l-Onorevoli Zir pal-minuta. Grazzi tassew, President. Il-rapport ta' Sur Papastankos fih konklużjoni tassew Sirja. L-Unjoni Ewropea timpenja ruha f'ħafna negozjati differenti ma' blokok differenti ta' kummerċ. Il-kummerċ fil-prodotti tal-bidja u importanti ħafna l-iktar fi rigward tal-aċċess għas-swieq tal-Unjoni. matul erba' snin aħna konna esportatur net tal-zokkor u aħna qed nimportaw ħafna prodotti issa mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw qed nimpurtawhom fis-swieq tagħna tal-Unjoni Ewropea qed nibqgħu nimpurtaw prodotti illi jiġu prodotti skont standards differenti. U dan qed jiswinna ħafna u qed ikollhom iħallsu l-bdiewa tagħna għanna politika komuni tal-agrikoltura illi hija finanzjata mill-budget tagħna stess u għalhekk aħna ma rridux nieħdu deċiżjonijiet li huma mirati biex iddajfu din il-politika. Aħna neħtieġu sinerġija bejn il-politika tal-agrikoltura komuni u l-politika tal-kummerċ tagħna. L-onorevoli ta' kula għal-minuta. Sur President, jina nishti nejt kelmtejn dwar dan il-rapport li huwa pjuttost komprensiv u jagħti stampa ġenerali tajba tal-mod kif il-politika tal-agrikoltura u tal-kummerċ fl-Unjoni Ewropea jaħdmu flimkien u kif din tip ta' politika ġiet użata. L-agrikoltura hija parti importanti u għalhekk l-agrikoltura dejjem naraw għatfeċ meta nitkellmu dwar politika tal-Unjoni Ewropea, iżda tkun ħaġa tajba illi aħna fiħdan dan il-kuntest niftakru illi meta aħna nimportaw ħafna prodotti tal-ikel fl-Unjoni Ewropea, dawn l-standards etiċi irridu jinżammu magħhom pereżempju l-indafa. Irridu niftakru il-produzzjoni tal-agrikoltura tal-kontinent tagħna tibqa' hemmhekk pereżempju fil-Finlandja aħna niproduċu prodotti indaf u għalek irridu inżommu ma dawn il-prinċipju li meta nitkellmu dwar il-politika tal-agrikoltura u meta nitkellmu dwar fil-konfront tal-ġejjeni. Nervu li ċareski għal-minuta. Grazzi ta' President. Jena. You know U tajt favur dan ir-rapport, nifraħ rapporter jiena soddisfat li qed nara l-Parlament Ewropew appoġġa maġġoranza kbira dan id-dokument partikolari. Aħna għalhekk favur is-sigurtà tal-prodotti tal-agrikoltura illi huma medda mill kundizzjonijiet mhux ġusti fil-kummerċ internazzjonali. Hemm lobby b'saħħtu wkoll fih dan l-Unjoni Ewropea illi għandu lan illi inaqqas il-produzzjoni tal-likel fl-Ewropa u jimporta prodotti tal-ikel minn barra. Wieħed daħal lieħ minn dan rajna per eżempju din il-ħaġa fi riforma ta' t-sokkor, ta' suq ta' zokkor, idun iġġildu dan il-lobby. Għaliex aħna rridu natu kas is-sigurtà tal-prodotti tal-ikel. Aħna qed ngħixu fi żmien fejn hemm domanda dejjem tikber għal prodotti tal-ikel u għalhekk qed nagħmlu ħsara lil lajn li rdu nixorbu minna. Kellim li jmiss. Il-kummerċ li tkun ibbażat fuq prinċipji ġusti ta' kompetizzjoni din għandha tkun raġuni tajba għall-iżvilupp tagħna. Aħna neħtieġu politika bħal din biex innaqsu l-faqar u l-kriżi tal-ikel. L-agrikoltura hija xi ħaġa li tassew importanti għall-Istati Membri l-ġodda fih dan l-Unjoni Ewropea il-pagamenti diretti għal dawn il-pajjiżi huma ħafna inqas minn dawk tal-istati membri veterani u ma jirdu jikkompetu mal-produtturi mill-Amerika Latina li m'għandhomx l-istess standards ta' kwalità u għandhom dwana inqas. U għalek dan baxxi livell ta' kompetitività, għalek jina nappoġġa dan ir-rapport għaliex dan jiġilet għal reviżjoni tal-politika ta' kummerċi kunem hemm taħħa. tagħha kun hemm standards illi huma indaqs għal pajjiżi terzi. Irridu wkoll niftħu is-swieq tagħna għal pajjiżi terzi f'każ biss jekk aħna niġu kumpensati għat-telf illi ikonna minħabba l-importazzjonijiet minnaħat ta' dawn il-pajjiżi. Grazzi l-onorevoli kanal għal minuta. Grazzi, Sur President, meta jiena nitkellem ħafna l-bib tiegħi f'pajjiżi foqra madwar id-dinja u nistaqsihom x'inhi l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu biex aħna ngħinuhom biex inrażnu l-faqar u niġildu l-faqar ġewwa l-pajjiż tagħhom huma jgħiduli illi mhix lajnuna li tista' tgħinha imma eh, jekk intom forsi tgħinu l-imprenditori fil-pajjiż tagħna biex ħolqu ġid lokalment u aħna nkunu nistgħu jkollna kummerċ mal-Unjoni Ewropea jekk forsi tiftħu is-swieq tagħkom Waħda mill-problema b'din l-istqarrija hija li aħna għandna l-pak l-Istati Uniti għandhom sussidju wkoll. Meta aħna qed nitkellmu favur il-kummerċ miftuħ aħna qed inkunu ipokriti meta nagħlqu swieq tagħna lil produtturi tajbin mill-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw u apparti minn hekk aħna qegħdin nużaw xi ħaġa msemmija bħala standards fitosanitarju u sanitarju. Ovvjament irridu sigurtà fl-ikel iżda spiss dan jiġi użat bħala non-tarif barrier kontra l-importazzjonijiet minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Wasal iż-żmien illi nafdaw lill konsumaturi sakemm li kell ikun sigur ejjew inħallu l-konsumaturi jiddeċidu jridu x'jiklu ikel li jiġi mkabar fl-Ewropa jew x'imkien ieħor jew nifqu nissussidjaw industri illi ma jagħmlux profit u mhumiex fattibli fl-Ewropa. L-Onorevoli Hanna għal-minuta. Grazzi President. Il-politika komuni tal-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea qegħdin naraw illi mhix konformità mal-burokrazija tagħha mal-ipokrezija tagħha mal-immoralità tagħha fl-aħħar tal-ħamsinijiet ambasċatur tal-Arġentina l-Unjoni Ewropea kien il-kellim tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw qal il jekk intom tidu tissussidjaw li bdiwa tagħkom aħna dan nifmuħ. Aħna ma toġobniex imma nifmuħ dan il-punt imma jekk joġobkom jittu nixdaqa ta' oħra li intom tirdupjaw is-surpluses taħkom fis-swieq tagħna. L-Unjoni Ewropea ma semmeċ dak iż-żmien u għadha ma semetx minn dak iż-żmien law Ovvjament l-Unjoni Ewropea hija determinata illi iżżomm din il-pożizzjoni ta' sussidi u ta' protezzjoni għal dan is-settur tagħha il-politika tal-agrikoltura komuni li teżisti mis-sittinijiet u dan din hija l-iktar ħaġa li la tagħmel l-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ħriġna b'dan biss dawn il-problemi ekoloġiċi, l-inflazzjonijiet, il-prezzijiet tal-ikel aktar għolin, dwar xiex qed naħsbu jekk irridu nagħtu l-istituzzjoni ta' sigurtà tagħna aktar poteri, aktar setat. L-Onorevoli Deva għal-minuta. Is-soltu jiena naqbel 100% ma dak illi s-sur sajjitka mal-ħabib tiegħi jgħid iżda illum jiena ma naqbilx. Jiena tal-opinjoni wara li li naħseb ħafna dwar dan illi sigurtà tal-ikel huwa aspett tassew importanti tal-tkabbir tal-popolazzjoni globali tagħna l-Unjoni Ewropea trid tiżgura sigurtà tal-ikel tagħha stess dan ifisser autosuffiċenza, mhux produzzjoni żejda fejn aħna narmu jew inkella nuqqas ta' produzzjoni fejn aħna nieħdu l-ikel mill minnant in-nies li huma miġwieħa u għalhekk aħna jrid ikollna autosuffiċenza fl-Ewropa, fl-Asja u fl-Afrika u l-Istati Uniti. Jekk aħna jkollna autosuffiċenza bħala lan tagħna fil-programmi ta' żvilupp mela lura kollox jorbot flimkien fil-kummerċ internazzjonali li kell huwa xi ħaġa li aħna ma nistgħux noqogħdu nilagħbu miegħu. Grazzi. Dwar rapport House l fil Klas. Jina votajt favur il-proteini huma meħtieġa għall-alf tal-annimali li kun bnejn irdu jkunu attivi biex noħolqu provvista tal-protein irdu nasbu dwar il-possibiltajiet kollha appoġġ għal riċerka għal ħolqien kolla għall iżvilupp għat-taħriġ tal-bdiewa. Aħna ma rridux ninsew il-prinċipji taċ ċiklu ekonomiku irridu niżguraw li aħna nqisu il-projbizzjoni fuq il-kannibalizmu u rridu wkoll naħsbu dwar l-użu possibbli tal-proteini tal-annimali għall-alf għall-annimali u għatjur. Irridu niżguraw li aħna nkunu f'konformità mar regoli dwar il-protezzjoni tal-ambjent. Għalix palissa l-proteini edin iġu meqruda li ma nisabux pozizjoni biex namlu amministrazzjoni tagħhom tajba. Kellim li miss. President, grazzi tassew. Jina jiddispjaċini ħafna illi minħabba emendi ħzina illi ġew adottati il-Sur Hoisling neħħa ismu minn dan ir-rapport jiena wkoll votajt emendi kontra emendi bħal dawn. U jiena naħseb illi t tressiq ta' emendi li għandhom lan illi promovu l-ġemmus fl-Europa hija ħazina, ħażina, ma rdux nimpenjaw ruħna f'dan, irridu niddefendu Ewropa u produzzjoni bioloġika fl-Ewropa. Dawn huma teddida għall-agrikoltura fl-Ewropa u ġemmos huma teddida s-sigurtà tal-ikel ukoll. Jiena ġibt ruħi kif ġab ruħu. L-Onorevoli Nedelċeva, rapport tagħha. Sur De Angelis għal-minuta. Grazzi, President. jena xtenni nirringrazzja l għabel qabel kollox l-rapporter għall kontribut tagħha. Jek nitkellmu dwar ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel fid-dinja tax-xogħol illum ma tridx tkun biss ma jridx ikun biss eżerċizzju ta' retorika. Kontrarjament, ix-xogħol fost in-nisa għall Ewropa hija kwistjoni strateġika kemm fuq il-livell kulturali kif ukoll fuq il-livell ekonomiku. Kif naraw mid-dejta li għandna jekk il-livelli ta' xogħol fost in-nisa jkunu l-istess bħal dawk tal-irġiel, il-GDP jiżdied bi 30 fil-mija l-kriżi li għanna bħalissa ma trid tibatna pass lura imma trid iġġenna navanzaw fil-politika attiva fir rigward tax-xogħol fost in-nisa. Politika tax-xogħol li l-għana lek biex aħna nevitaw l-impatt tal-kriżi fuq in-nisa u nsibu soluzzjonijiet antiċikliċi. il rapport għandu laqnu ukoll li jpoġġi fiċ-ċentru tal-politika tagħna, politika li favur l-okkupazzjoni fost in-nisa, is-suġġett tal-taħriġ fost in-nisa. Jien nixtieq ngħid li hemm fenomenu ieħor xirdu nindirizzaw il-fenomenu tal-violenza fuq in-nisa l-Ewropa għandha bżonn ta' direttiva globali dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda fuq it-tipi kollha ta' violenza fil-konfront tan-nisa. Grazzi. Kellim li mis. Grazzi. Meta smajna diskussjoni dwar il-kwotas tan-nisa f'kumpaniji kbar. Naraw naraw illi xi tip ta' ġlieda għaddejja jiena kontra l-kwotas legali naħseb li tagħmel ħażin il-kumpaniji tagħmel ħażin għan-nisa kwalifikati illi jiġu imwarba b'mod awtomatiku fit-tmexxija tan-negozji. Nistgħu nażlu li konna approċċ pragmatiku. Ngħidu illi ma nistgħux inġelu l-kumpaniji biex ikollhom politika ta' ugwaljanza. Iżda huma jista' jkollhom l-anijiet tagħhom stess dan jagħmel tajjeb għan-negozju, jagħmel tajjeb għan-nisa għaliex huma jkunu jistgħu jistabilixxu l-għanijiet tagħhom. Naħseb li din dan ikun approċċ aktar pragmatiku jagħmel tajjeb lin-negozji u lin-nisa. Is-sur Salitari għal-minuta. Sinjura Salitari, jiena ivvutajt favur ir-rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. jiena Sodisfatta li tkellimna f'dan il-jum internazzjonali minkejja direttiva 2063 dwar l-aġir dwar l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel, it-taħriġ professjonal kondizjoni ta' xogħol xorta waħda għandna bżonn nagħmlu sforzi oħra biex dan jiġi traspost bl-aħjar mod. Pereżempju minkejja il-livell ta' edukazzjoni fost in-nisa zdit ħafna dan l-aħħar numru tal-gradwati illum huwa akbar fost in-nisa, iżda il nisa jibqaw jaħdmu f'setturi li huma tradizzjonalment femminili. In-nuqqas ta' ċessa servizzi ta' għajnuna għal persuni dipendenti per pereżempju it-tfal u l-anzjani dan iwassal biex in-nisa ma jkunux jistaw jaħdmu. Jien nixtieq nagħlaq billi nfakkar li fid-dinja in-nisa qegħdin jiġġieldu għadrittijiet drittijiet l-aktar bażiċi. Jien nixtieq l-assembleja tagħna tesprimi solidarjetà ma' nisa tal-Iran illi illum edin eh, jipprotestaw fil-pjazza. Revoli Zaborska. Sur President fil-qosor nispjega għaliex jiena ma poġġajt din ir-reżoluzzjoni illi tevalwa s-sena 2010 mill-perspettiva tal-ugwaljanza. Rezoluzzjonijiet jappoġġaw l-gwaljanza bejn insa u l-irġiel iżda fl-istess waqt jappoġġaw l-abort. Dan it-test jinsab kontrast ma' rezoluzzjonijiet ta' Nazzjonijiet Uniti li jgħidu illi l-abort tiġi jiġi użat bħala mod kif tiġi regolamentata regolata ir-rata tal-twelit. Dan jikser il-kompetenzi tal-istati membri u kol junjora drittijiet tal-ħajja dritt tal-ħajja illi jinsab miktub fil-dokument bażiċi, dokumenti bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Jiena dispjaċini l-maġġoranza tal-Parlament Ewropew appoġġat dan it-test dan huwa sinjal allarmanti jien nixtieq nistieda l-assoċjazzjonijiet nazzjonali organizzazzjonijiet biex jipprotestaw malem ipis e tagħhom il qed jirrappreżentawhom fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Is-sur ta' kull minuta. Sur President, jiena naħseb illi huwa importanti ħafna il-Parlament Ewropew jiddiskuti l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel mhux biss illum fejn aħna qegħdin infakru dan il-jum. Irdu nitkellmu dwar dan dejjem huwa minnu illi huwa importanti li niftakru li aħna ġejna maħluqa bħala nisa u rġiel. Dan huwa fattur li jatina ċertu rikkezza ma ma jfissirx il nisa huma dajfa aħna ġejna maħlu b'mod ugwali għalhekk huwa importanti illi llum qabel dan nibdew ngħixu f'dinja għali, dan ifisser li fis-suq tax-xogħol ukoll in-nisa u l-irġiel ġu trattati b'mod ugwali. Sissa is-sitwazzjoni kienet waħda fejn in-nisa jinsabu f'sitwazzjoni aktar dajfa fir-rigward tas-salarju fatturi oħra dan mandux jibqa l-kas. Aħna rridu niżguraw illi l-ugwaljanza tiġi imwetqa dwar il-kwotas. Iva, neħtiġu il-kwotas. Sakemm aħna nibqgħu nadottaw il-mod ta' kif naħsbuha f'rigward tal-ugwaljanza u din għandha titwetta. Iżda fl-aħħar mill-aħħar ma solvi l-ebda problemi. Sinjera bil għal minuta. Grazzi President. Illum approvajna inizjattiva oħra. Biex bekk nkunu nistgħu nwettqu l-affarijiet fil-prattika n-nisa ġew mħarġa ħjar dan l-aħħar għandhom riżultati aħjar skont dejta mill-universitajiet iżda xorta għadhom jiġu diskriminati. Dawk li għandhom diżabilità u l-immigranti jisolvu jisofru diskriminazzjoni doppja. Smajna ħafna stqarrijiet illum, iżda maħniex naraw eżempju tajjeb, ejjew naraw l-aġenda tal- President tal-Kummissjoni, il-membri tal-Kunsill, il-Presidenza Rotatorja, il-Presidenza tal-Parlament, tal-Qorti tal-Awdituri, il-membri tal-Bank Centrali Ewropew. Għall-ewwel darba mhux ser ikun hemm rappreżentanza tan-nisa u l-presidenti tal-gruppi politiċi f'dawn l-istituzzjonijiet u n-nuqqas tan-nisa fid-delegazzjonijiet tal ċertu pajjiżi. Aħna għadna dinja maskili ħafna u rridu nagħmlu ħafna affarijiet għalhekk jiena nappoġġa din l-inizjattiva jiena nemmen li għandu knem kwotas biex dan niksbuħu kifet fil-bidu aħna rridu inwettqu l-affarijiet fil-prattika. L-Onorevoli Vejger minuta. Sur President, għaw situazzjoni fejn il-front tan nisa s-saxħa nishtiq nitkellem dwar tlet aspetti li jonna natu ħarsal jem l-ewwel aspett il-ħlasijiet pagamenti hemm diskrepanzi kbar u matul il-kriżi dawn id-diskrepanzi kibru li xaħna appoġġajna l-banek iżda mux l-scale ta' kindergarten fej n nisa t-tini fil-Unjoni Ewropea il-rata ta' tal-wilt huwa daqstant baxx speċjalment fil-pajjiżi żviluppati biex l appoġġ għal daw l-ommijiet huwa baxx ħafna hemm diskriminazzjoni wkoll fid-dinja tax-xogħol u t-tielet fil-politika fejn l-ideal, proporzjoni ideali għaf tkun nofs bin nofs hemm ftit nisa Dan nistgħu narawh eh, fil-karigi jew lenin fil-organizzazzjonijiet nħossi li dan ir-rapport ma tantx jikseb ir-riżultat meħtieġ u ma tantx jitu fil-fond. Grazzi. Is-Sinjora eh, eh, Markin minuta waħda. Rapportin puolesta ja äänestin myös. Sur President, jiena votajt favur dan ir-rapport u favur voters u, u nishtiq nirringrazzja l-Kommissarju Redding għal tal-li jedet li ħajtiħu azzjoni kontra l-kumpanijek ma jarawx nisa iktar prezenti ġo fihom għaliex fil-fatt eh, f'dan il-kommissarju edha tapplika eh, trattati u direttivi bażiċi tal-Unjoni Ewropea fejn jintqal li n-nisa u l-irġiel għandhom ikollhom l-istess kondizzjonijiet inħoss li l-kwoti huma kontroversi huma emotivi u mhix demokrazija iżda laqas hija l-sitwazzjoni korrenti fil-Finlandja fuq livell municipali daħlu il-kwoti 10 snin, 15 sena ilu kien hemm ħafna rezistenza għal dan ġew konsidrati li mhumiex tajbin għan-nisa u li m'għandniex biżejjed nisa illi nimlow dawn il-kargi issa nstabu biżejjed nisa u l-prattika uriet illi fuq livell municipali din il-kwota ħadmet tajjeb fil-Finlandja, grazzi. Surħana minuta waħda, grazzi, grazzi ħafna tal-li għall-interpreti grazzi għall-personal tijak fej sentenza reċente li ma s-sirġ diskriminazzjoni kont is-sess għanda ħafna difetti fuq livelli differenti u diffiċli nibdow. L-spejjes, per eżempju, ħajkun hemm iktar infi, ħajkun hemm iktar rasijiet eh, flinx tal-assigurazzjonijiet. It-tielet, meta ġew moddija l-diskriminazzjoni tal gwanjanzi kien ħareġ ċar li dawn jafu jkunu ġustifikabbli. Il-mod li bihom il-ġudikatura tagħhom ma tatx każ dak li jintqal l-attak fuq il-kontratt jekk inti trid tagħmel assigurazzjoni li jiena kontent bil-kondizzjonijiet mhux rwol tal-istat li jieħu responsabilità U fis-16 għandu xaqsam dan mal-Unjoni Ewropea nħoss illi il-pajjiżi differenti jistgħu jfassu reġijiet tagħhom f'konformità mal-mekkaniżmi tagħhom. Περνάμε τώρα στην έκθεση Plum. Πρώτος ο κύριος Αντωνιώτσι για ένα λεπτό. Signor Tonjozzi, minuta wahda. Grazie President Il-kondizjoni ta' faqar ta' nisa hija kondizjoni li jaf bija kulħadd li għandha motivazzjonijiet ilhom magħna u mhix frott tal-kriżi ekonomika. Għalhekk jiena votajt favur il-rapport tal-kollega Plum għax konvint li hemm bżonn li nżommu fuq livell Ewropew kif ukoll nazzjonali impens ħieħ favur il-progress dejjem akbar lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi. Jiena nħoss li l-miżuri li hawn f'dan ir-rapport ħajkunu ta' appoġġ forsi mhux biżejjed iżda huwa pass il qudiem biex ikun hemm l-istrateġiji ta' implementazzjoni għal patt Ewropew għal l-ugwaljanza bejn is-sessi adottat mill-Kunsill Ewropew u fil-qafas dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi sessi Hemm programmi speċifiċi mill-Istati membri biex ikun hemm inklużjoni attiva jew idħul mill-ġdid fis tan-nisa fuq is-suq tax-xogħol hija għażla aktar aqlija f'dan ir-rigward. Madankollu huwa importanti dawn il-programmi jiġu koordinati mhux biss fuq livell lokali, nazzjonali Ewropew, iżda jsibu forum ta' koordinazzjoni wkoll ma' msieħba esterni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi President. Bilbao l Signora Bilbao. Grazzi, Sir President. Minn dejjem in-nisa wet u dan ix-xogħol inviżibbli fid-dar mingħajr ebda kontrat jew paga u aħna ma tkellimniex dwar dan. Issa qed nisabu iktar inkorporati aħjar fiħdan dan id-dinja tax-xogħol minkejja li qegħdin imbatu ċertu faqar irridu neradikaw il-faqar bekk nappoġġa tal-inizjattiva t-tisħiħ biex titnaqqas id-diskrepanza bejn l-irġiel u n-nisa rridu napplikaw politiki ta' impjegar attivi nirrivedu s-sistemi ta' protezzjoni soċjali b'konsiderazzjoni speċjali għan nisa anzjani, nisa b'dizabilta ninkorporaw in-nisa fid-dinja tax-xogħol għaliex tali fattur jaħlaq għal iktar benefiċċji. Libek wassal għal żieda fil-GDP kif rajna permezz ta' studji differenti għak kustjoni ta' ġustizzja mod partikolari opportunità għal kompetitività fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naġġornaw is-seduta sa' tlieta ta' nofsinhar. Grazzi.